It-tini ħagġa l-bieħ il-President għal li l skont il-regolament li ġi propost mill-affarijiet kostituzzjonali li fuq l-24 sija mem ebda deċiżjoni li tieta l reputazzjoni ġiet adattata skont artiklu 226